ambizzjoni u azzjoni li tixtieq tieħu. Nixtieq nilqak hawnhekk fostna, Sinjura Tisin. Hemm problemi bil-mikrofonu tas-Sinjura Tisin. Okay. Excuse me. Honorable Chair, Esteemed Committee. President Onorevoli, membri smati tal-Kumitat, fil-ħajja importanti li najdu il-verita. Xini? Palissa għanna 26 miljon persuna fil-Unjoni Ewropea li huma qiegħda xi ħaġa li ma nistgħux aħna naċċettaw. 7.5 miljun zazu zazuwa po, eh, bejn 15 l-24 sena la edin f'impjieg la fredukazzjoni edukazzjoni jew taħriġ ħaġa li ma nistgħux naċċettaw. Iktar minn 124 miljun persuna jtjabtu jabtu wiċċhom mal-faqar, mal-esklużjoni soċjali xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw għal anqas Għalhekk l-anijiet tiegħi għal dawn il-ħames snin li ġejjin u maċari daqs il-kristall li niġġieldu għal iktar impjiegi postijiet ta' xogħol u għal ħarsin soċjali aħjar li nġildu kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Dawn huma l-prioritajiet ta' ħafna Ewropej u jiena konvinta li dawn huma matakom u koll. Ziz kollegi, bħala membru ta' tal-parlament eh, għal-iktar uh, minn ħames snin u uh, Iva, impenn għall-Europa aħjar jiena f'din l-awla, f'din il-Parlament dejjem sħaqt fuq il-progress tal-Europa bi opportunitajiet u xogħlijiet aħjar għal-nies jiena għamilt dan fuq bappoċ ta' maġġoranza wiesa u nista' nikkwota r-rapport tiegħi reċenti fuq fuq eh, l-Awtorità ta' Supervizjoni Bankarja u l-impenn tiegħi sabiex naċċerta li mhux biss kellna maġġoranza b'appoċċ direttiva ta' servizzi ma li kienem ukoll kondizjoni ċirqa jiena dejjem ħdimt b'mod transkonfinali bejn il-partiti bejn u mal-partiti differenti jekk ħat approvaw il-ħatra tiegħi bħala l-Kummissarju responsabbli għall l-impjega affarijiet soċjali ħelitu u mobilità tax-xogħol, jiena se nkompli nimxi f'din l-istess tri u direzzjoni. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja kella l-effetti tagħha u l-miżuri speċjali li l-Unjoni kella tieħu sabiex tiġġielet il-krisi kienu meħtieġa Et nibdaw naraw ir-riżultati ta' din il-politika l-kem bil-mot. Imma marna xinniex aħna nirristawraw il-fiduċa tal-Ewropa. Il-Kummissjoni il-ġdida se jkollha bżonn tikseb riżultati tanġibli li ċittadini kollha jkunu jistgħu jarawhom u jħossuhom il-President elett Juncker talabni minħabba fek li naċċerta nassigura li il-kelma social, soċjali tkun importanti nisħaq fuqa u li ehm, dan ikun mezz sabiex eh, naħdem fuq is-suqtana Il-Kummissjoni il-ġdida se jkollha bżonn tagħti riżultati fl-isfera soċjali fil-portofol tiegħi għall-impjeg affarijiet soċjali l-ħiliet u l-mobilità tax-xogħol għalhekk jiena nixtieq nagħmel kontribuzzjoni importanti fl-imkien mal-viċi presidenti l-oħra nominati Aħna se jkollna bżonn naħdmu bħala tim. U irritna ċerta li il-politiki tagħna f'dawn il-ħames snin li ġejjin jikkonsidraw il-konsekwenzi u se naħdem flimkien mal-kollegi tiegħi Katajnen Dombrovskis u Moskovici. Kollegi, kif eh, għal Jean-Claude Juncker il-krizi qatt ma se spiċċa jekk se nibqaw bir-rata ta' 26 miljun eh, eh, persuna Ewropeja li ehm, edin edha. U il-kompetitività u l-aspetti soċjali dawn it-tnejn jagħtu il-bażi għal l-ekonomija soċjali u r-rwol tiegħi se jkun li eh, aħna li jiena nejn li l-nis jirġu jitlu fid-dinja ta' xulza biex nirġilet l-esklużjoni u l-faqar. U um, għanna nkunu nistaw nizviluppaw is-suq tax-xogħol fl europa b'mod dinamiku, integrali wkoll fejn in-nies ikunu jistgħu jiksbu l-ħiliet li għandhom bżonn sabiex formaw mal-ħtiġijiet tan-negozji jiexu fej jiexu fl-Unjoni Ewropea. Taħkriċ immirat li jkun disponibli għal kulħadd bi azzjoni immirata fuq eh, dawk in-nies qiegħda fuq mela-, medda twila ta' żmien u l mobilta tal-ħaddiema dawn kollha huma meħtieġa jekk aħna fl-Ewropa nixtiequ nerġgħu natu spinta l qeddim li tkabbir u naqsu l-faqar. Dawk nis li jafuni u ma konxi dwar il-fat li jena għat man fittex soluzzjonijiet sempliċi għal problemi komplessi peress li danna ma jwessalx għal kredibilta huwa dizonest u mhux effettiv. Jiena nixtieq li jkollna riżultati tangibli. Jiena nixtieq li l-intraprizi jiżviluppaw jaddattaw ruħhom għal tibdiliet rapidi li qed isir minħabba l-globalizzazzjoni jiena nixtieq li l-ħaddiema jkunu jistgħu jikontribwixxu l-ħiliet tagħhom għal ħolqien tal-ġit fi bi ma taħt kondizjonijiet li se jigarantixxu d-dinjena ta' tagħhom il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali tagħhom kif ukoll opportunitajiet indaqs irġiel, in-nies, sa u ċ-ċittadini tal-pajjiż eh, jew ċittadini differenti u eh, nis b'diżabilità. Dawna kolla għandhom ikollhom aċċess għas-suq u huma lkoll intitolati għal salarju indaqs u li nżommu aħna l-kompetitività tagħna u li namlu aħna s-sistemi tagħna tas-sukerta soċjali sostenibbli dana kollu se jitlob li aħna nikkastigaw il-labbus, labbus u għalek se nisħaq fuq eh, dawn l-erba prioritajiet. L-ewwel priorita il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Il Mela jekk qed nitkellmu dwar dawk il-postijiet tax-xogħol li jebu minħabba l-kriżi waslu għal telf ta' qed nitkellmu dwar miljuni ta' postijiet tax-xogħol u għalek rridu nisqu u nejnu specialment l-SMEs biex ikollhom kondizjonijiet favorevoli ħajek li jkunu jistgħu jniedu l-attivitajiet tagħhom kemm jekuma tradizzjonali jew innovattivi u li jkunu jistgħu jibdew jaħdmu fis-swieq ġodda it-tieni priorità aċċess għall-impjieg il-qat fuq medda wisa, qed jirkorrispondi ma' popolazzjoni ta' ħaddiema li qed tixjieħ waqt li għandna żgħażagħ li qed iffittxu l-impjiegi imma mingħajr il-kwalifiki li għandhom bżonn. Issa m'għaddhomx pożizzjoni fejn jistgħu ikollhom aċċess għall-impjegi stabbli u rrid ikun hemm xi sforzi sekondarji ħalli bekk iż-żgħażagħ in-nies tal-persuni b'diżabilità ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol u sa biex ngħinu lil nies qiegħda jerġgħu jitlu fix-suq tax-xogħol. U rrid ikun hemm mobilità aħjar tal-ħaddiema. Rridu aħna nipromuovuwa din il-mobilità. It-tielet priorità, il-kwalifiki, il-kompetittività tagħna L-ewwel u qabel kollox isserraħ fuq eh, il-firxa ta' ħiliet tagħna il-ħaddiema tal-lum il-ġurnata jistgħu jaħdmu fuq oqsma differenti waqt ħajjithom u rridu aħna impattu għan-nuqqas li hemm għal ta' ħiliet u l-iżvilupp ta' dawn il-kompetenzi u talenti tal-ħid ħiliet kemm jekk qed jaħdmu għal xi ħadd jew jekk qed jaħdmu għal rasom. Ir-raba priorità il-protezzjoni soċjali fl-2010 aħna fassalna għan ċar. Sas-sena 2020 aħna nixtiequ naqsu il-numru ta' nis li qed jgħixu fil-faqar u esklużjoni soċjali bi 20 miljun imma il- ġara l-kontra minn dak li jedna għax kien hemm żieda minħabba l-kriżi fil-faqar u l-esklużjoni soċjali. Is-sistemi tagħna tas-sigurtà soċjali jridu jkunu iktar effettivi u iktar immirati u fokati fuq, ir-riżultati ma jridu jibqgħu sostenibbli wkoll fuq medda twila ta' żmien. Eżis kollegi, sabiex nikseb dawn l annijiet jiena se nuża u nisfrutta l-istrumenti kollha disponibbli l komissjoni u se nifoka b'mod partikolar fuq erba' linji. L-ewwel linja. L-investiment meħtieġ għandu jiġi mobilizzat lan tiegħi huwa li nistimola l-investiment għal ħolqien tal-impjiegi sabiex nejn lil nies qiegħda jeġgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol. F'dan il-kuntest jiena se naħdem flimkien ma' Viċi President Jirki Katajnen sabiex inħejji l-mobilizzazzjoni ta' 3 biljun euro ta' investiment li um, ħabbar Jean-Claude Juncker. Jiena nista' nassigurakom li se nimmobilizza l-istrumenti finanzjari kollha disponibbli sabiex ninvesti fil-popli differenti, mod partikolari l-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Fond ta' Għajnuna Ewropea għal dawk li l-iktar jinsabu fil-bżonn kif ukoll il- font eh, għal ġustament eh, minħabba l-globalizzazzjoni, il-font Ewropew U jiena se naħdem sabiex nagħti l-impjeg il-ħiliet u sabiex niġilet kontra l-faqar. Jiena se naħdem ukoll veloċità sabiex inizjattiva għaż li jerġgħu jitlu eh, fl-impjeg li din l-inizjattiva titħol fis-seħ u mbagħad fuq il-governanza ekonomika. Rridu aħna naġlu ftit iktar hawnhekk u l-politiki soċjali rridu jkunu iktar preżenti fis-semestru Ewropew jiena se naħdem il-qrib mal-Viċi President eh, Dombrovskis u l-kollega Moskovici sabiex naċċerta li d-deċiżjonijiet li se jittieħdu ħaj jikkonsidraw ħafna ħjar l-effetti soċjali u riformi strutturali li jinsaħħu r-riformi li huma għaddejjin bħalissa fl-istati membri IVA huwa meħtieġ imma dana jitlob iktar attenzjoni ċirtenata l sustenabilità tar riformi u l-ġustizja, l-impatt soċjali u l-evalwazzjoni tal-impatt soċjali ta' dawn il-programmi ta' poċe fuq il-pajjiżi vulnerabli se jkontribwixxi lejn dan l-an. Id-dialogu soċjali u koll irrid jiġi imnidi nista' naħdem flimkien mal-Viċi President Dombrovskis sabiex naċċerta li l-impjegati u l-ħaddima fuq livell nazzjonali u livell Ewropew u ma l-imsiħba reali tal-semestru Ewropew. U importanti li niddiskutu riformi soċjali diffiċli bisħiħ ma l-imsiħba soċjali u rridu nevolvu l-atturi kollha prinċipali li jkopru l-spettrum soċjali u ekonomiku kollu kelmu inkluż l-SMEs dawk li jaħdmu għal rasum li hum qed jipprovdu maġġoranza kbira tal-impjegi u postijiet tax xogħol fl-Ewropa llum il-ġurnata. Mbagħad it linja li regoli komuni jkunu proporzjonati huma essenzi essenzjali sabiex aħna nżommu livell indaqs inħarġtu il-ħaddiema fis-suq eh, uniku minn ma noħolqu Biżijiet zejda eh, fuq eh, dawk li qed jibbenefikaw. Jiena se naħdem mill-qrib ma l-istati membri sabiex naċċerta trasposizzjoni u l-infurzar tal-leġislazzjoni eżistenti jiena naħseb li dan irid jiġi imsaħħaħ u b'konformità ma l-aġenda fuq ir-regolamentazzjoni intelligenti smart regulation jiena se nevalwa wkoll il-leġislazzjoni li diġà teżisti sabiex naċċerta l-implementazzjoni effettiva proporzjonata u sempliċi. Aħna rridu pereżempju nistudjaw smabħal bħal ħarsin tal-ħaddiema mill riski ġodda u fuq bażi ta' din jina se nipprova il-modernizzar, niproponi l-modernizzar tal- simplifikazzjoni xirqa tal-laki leġislattiv tagħna waqt li il livelli ola ta' protezzjoni. Jiena se nikkonsidraw ukoll li jiġi żviluppat inizjattivi ġodda fejn hemm bżonn ta' dawn u f'dawk l li għandhom x'jaqsmu mal-mobilità tal-ħaddiema. Bħala l-aħħar punt, il-ħidma tiegħi li nisfrutta kemm nista' l-istrumenti li għandna diġà l-isħubija li għandna u fis-snin li ġejjin nibni flimkien mal-Parlament Ewropew mal-Kunsill u l-membri tal-Kunsill mal-imsieħba soċjali u l-kollegi tiegħi fil-Kummissjoni nibni Ewropa li hija iktar ġusta u iktar sostenibbli fil-ħames snin ġejjin jiena se naħdem bi kooperazzjoni mill-qrib ma' dan il-Parlament u jiena se nkun disponibbli sabiex nidiskuti b'mod regolari il-qada twalli tal-ħidma tal-għanna għan komuni. Iċ-ċittadini, is-saħħa tagħhom, ix-xogħol tagħhom, il-benessri tagħhom l-Europa jadwar n-nies intkom tistaw serħu fuq jaxina sen kun l-allejat ta'kom sabiex namil tajb fuq dan l-lan. Grazzi.